sem il-Kunsil lill-Ministru Ġenin Hennis Plaskart. Jekk joġbok Ministru. Oczywiście możemy chwilę poczekać. Ċertament nistantukom xi ftit tal-minuti. U warajk nisimaw lill-Kummissarju Han, Ministru, un mbagħad ikonna il-kellima fisem il-gruppi politiċi. L-intenzjoni tiegħi hija wkoll li jien nagħmel intervent u nittama illi kun hawn xi ħadd li jstejħu posti bħala viċi president u jekk iva nkun nista' nagħmel intervent. Mela, nisimgħu lill-Ministru il sinjura Hennis Plaskart. Uh, Grazzi, intenni l-impen tal-Kunsil għal protesta ta' adeżjoni tal-Fajrum l-ex Republika Jugoslava tal macedonia Il-situazzjoni kritika fil-pajjiż wassal għal diversi punti ta' tħassib fl-2015 il-Fajrum għadda minn krizi politika severa u dana wassal għal kultura difisiva nuqqas ta' espressjoni ħilsa u anki nuqqas ta' indipendenza tal-ġudikatura u nuqqas ta' fiduċa fl-istituzzjonijiet pubbliċi. U għallura u essenzjali illi ikunem situazzjoni fejn nħarsu l-qoddim u naraw li dawn il-nuqqasijiet jiġu indirizzati il ftajim ta' ġunju u lulju u kol kif ukoll il-prioritajt ta' riforma li ħarġu mill-Kummissjoni jagħtu blueprint għal dak li jeħtieġ isir. Bekk aħna ħadna nota tajba ħafna ta' deċiżjoni li kunem posponiment tal-elezzjonijiet għal ġunju minħabba li il-kondizjoni meħtieġa għal elezzjonijiet fl-April ma kienux preżenti, so essenzjali l-atturi politiċi jerfa responsabiltajiet tagħhom u jieħdu l-miżuri meħtieġa inkluż riforma tal-medja. Dialogu politiku kostruttiv fil-pajjiż ċertament se jkun essenzjali biex ikun saw naraw progress. Ovvjament, elezzjonijiet kredibbli fejn iċ-ċittadini kollha l-partijiet titi kollha jistgħu jipparteċipaw mort ħieles huwa l-ewwel pass importanti biex intemmu l-kriżi politika attwali qegħdin nażaminaw mill-qrib is-sitwazzjoni anki għal dak li xaqsam l-Uffiċċju għall istituzzjonijiet Demokratiċi u Trittijiet tal-Bniedem u xtaqt ukoll nikkummenta dwar kooperazzjoni mill-qrib bejn l-atturi tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma wkoll passi meħtieġa biex nejnu l-pajis joħroġ mill-krizi. Insemmi b'mod partikolari il-Kummissarju Han u l-impen tiegħu, grazzi ħafna l-impen tiegħek u ta' tlet membri ta' dan il-Parlament, tlet MEPs, Survigo, Hawit u Kukan. Grazzi ħafna lilkom. Riformi sostenibli u kol jindirizzaw l-istat ta' dritt, l-amministrazzjoni pubblika, il-protezzjoni ta' drittijiet essenzjali u l-ħelsin tal-libertà tal-istampa dawn huma punti essenzjali biex il-pajis tassew ikun membru tal-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll l-importanza ta' investigazzjoni indipendenti u il-prosekutura speċjali, il-Kumitat tal-Parlament, il-Kumitat Parlamentari ta' Investigazzjoni jeħtiġu l-appoċ fil-ħidma tagħhom u intenni it-talba għal dak li ġara f'Mejju 2015 hemm bżonn li jkun hemm investigazzjoni trasparenti u investigazzjoni ċara, immigrazzjoni. Jina u kol eh, faħar il-fajrum għall isforzi tagħhom biex jindirizzaw is-sena l-oħra il-kriżi migratorja minn xi żmien law tweġibiet reġjonali eh, daħlu fis-seħ fil-rotta tal-Balkani tal-Ponent. Il-Kunsill Ewropew fi frar kien ċar ħafna li l-unika azzjoni hija li nindirizzaw l-isfida b'mod adattat minn lebda alternattiva għal soluzzjoni komprensiva Ewropea. Huwa importanti ħafna li l fajrum bħala pajjiż ġartana kif ukoll kandidat jaqdi ir rwol tiegħu f'dan il-proċess. L-Unjoni Ewropea qed tagħti appoġġ u se tibqa' tagħti appoġġ lil fajrom biex issaħħa il-kontrolli tal-frontieri u ttejjeb li maniġġar tal-frontieri u tal-ażil l-istess japplika għal stati membri oħrajn u jagħmlu dan fuq livell bilaterali. Negozjati tajbin jibqaw kwistjoni u taħt l-aspiċi tal-Nazzjonijiet Uniti jibqaw importanti ħafna r-reġun. Il-proċess tal-pajis huwa kritiku il kommissjoni u riet li l-esta stendi il eh, negozjati u il-kontinġenalità fuq l-implementazzjoni tal-ftehim tal-ġunju lulju u ftehim politiku l-progress li sar fuq l-implementazzjoni għal riforma urġenti ta' u l-prioritajiet. Il-ser referi għal fajrom wara l-elezzjonijiet tagħha palissa nemmen li l-mexxejja politiċi irrid għandhom ir-responsabilità li jieħdu il-passi meħtieġa u jpoġġu l pajjiżhom fuq it-triq tal-Ewro Atlantiku. Grazie ħafna President. Grazie Ministru, eh, issa fisem il-Kummissar, il-Kummissjoni Sur Han. Jek joġbok. Grazie ħafna President, Ministru, membri onorevoli, l-għonet jina nishtiq nirringrazzja l-Ministru għal kliem sabiħ taħħa. Nishtiq nir-ringrazzja u koll eh, l-membri tal-parlament, Sir Viker, Sir Cookin u eh, Sir Howitt għax għal ehm, xol li għamlu kontinwu eh, u tal-li kienu ta' importanza kbira biex jiffaċilitaw fl-imkien maħna ftejim politiku. Naħseb li kien u u meħtieċ essenzjali li nejnu l fajrom biex tindirizza din il-sfida politika li qed tiffaċċja u iżom il-ftejim politiku ħaj fil xur ta' wara. Dawn il-deputati għamlu zjara ftit ġematilu wara eh, laqa wara itra mid delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u wkoll ehm, saret prezentazzjoni tal-opinjoni tagħna konġunta dwar l-elezzjonijiet kredibbli fl-24 ta' April dawn ma kinux kif suppost. Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea Eh, għamlet bil mal-mexxejja politika biex jipposponu id-data tal-elezzjonijiet parlamentari ta' 28 tal-24 ta' april għal 5 ta' ġunju u dan kien ta' importanza kbira li l-Parlament Ewropew ħadem fil-proċess demokratiku u jiena nixtieq nuri x-xewqa tiegħi li nispera li jkun possibbli li jkun hemm osservaturi matul il- fil-ġranet tal-elezzjoni. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil kumitat eh, tal-affarijiet barranini Ivo Weigel huwa bilanċjatu f'konformità mal-sejbiet tagħna tar-rapport tal-2015 tal-Fajrum. U kif il-koll tafu il-perjodu tar-rapporti kien ta' sfida għal pajjiż jiena konvint li dawn ir-rapporti l-aħjar bilanċ. Jiena aħna nirrikonoxxu li l-pajjiż huwa ppreparat fl-iżvilupp għal ekonomija ehm, taħdem tajjeb. Uh, huma allinjati sew ma l-aki dawn u l-istrateġiji u l-liġijiet huma bejn wieħed uħar f'postom. Il-kwistjoni bħal dawn il-pajjiżi l-oħrajn kollha huma l-applikazzjoni u l-implementazzjoni kif ukoll rida politika li jieħdu jekk meħtiex deċiżjonijiet diffiċli. Minnaħa l-oħra il-pajjiż iffaċċa l-ikbar kriżi politika fis-snin. Il-Parlament ġib bojkottat għal iktar minn sena mill oppożizzjoni oppozizjoni s-situazzjoni marret għallar bċertu uh, konverzazzjonijiet interċettati li suġġerixxew li s-sistema kienet imminata minn interferenza u korruzzjoni kbira. Biex nelbu din il-krizi politika, aħna adottajna approċ fuq żewġ lati. L-ewwel il stejn politiku li kien uh, li ntlaħa mill-mexxejja politiċi il-sajf li għadda u dan kien deċiżiv. Xi impenn sar saru uh, skont id-data ta' skadenzi. Il-partit uh, ewlieni tal-oppozizjoni marlura fil-parlament u l-prosekutur ġi maħtur f'Settembru jiena jiddispjaċini ngħid li dati ta' skadenzi oħrajn damu wis u ma minkejja l-involviment mill-Unjoni Ewropea. Mod parallel mal-ftehim politiku f'Ġunju tas-sena l-oħra aħna ppreżentajna set ta' prioritajiet ta' riforma li jimmiraw li jindirizzaw eh, kwistjonijiet, ċertu kwistjonijiet ta' liġijiet. Dan huwa ta' importanza kbira biex namlu progress dawn il-prioritajiet. Fir-rapport tagħna aħna għedna li l-Kummissjoni lesta li testendi rakkomandazzjoni tagħna biex tiftaħ biex tiftaħ negozjati mal-pajjiż eh, fuq l-implementazzjoni tal-ftejn eh, politiku ta' ġunju u l-ulju u l-implementazzjoni tal- prioritajiet ta' riforma urġenti. Qed nagħmlu mod kostanti u ser nagħmlu rapport fuq dan dal wad Kif fi fir-riżoluzzjoni, is-sitwazzjoni interetnika ser tibqa' waħda fraġli fil-pajjiż. Miżuri proattivi għandhom jittieħdu biex jindirizzaw kwistjonijiet interetniċi u biex ikun hemm iktar fiduċja bejn il-komunitajiet il-revizjoni um, tal um, bil eh, ta' irrit ikompli. Is-kwissjoni tal-isem hija wkoll eh, ta' priorità tiġi solvuta il-pajjiż huwa fuq qudiem net ukoll tal-kriżi tal-rifuġjati eh, u l-immigranti u l-Kummissjoni tibqa' impenjata li tibqa' tgħin lil pajjiż f'din l-isfida. Jiena ħirqan għad-dibattitu. Grazie ħafna. Grazie f'karisto kirje Epitrope. Περνάμε στον κύκλο των εισηγητών εκ μέρους... Grazie. Issa nadu rappresentanti tal-gruppi fuq dan ir-rapport tal-2015 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja nibdew bis-sur Weigel. Spoštovani, predsednik. Fisem l-alde. President, Ministri, Komissarju, jena nishtiq nejt sam il bidunat li nishtiq nirringrazzjak għal kliem sabiħ ġentili li jinti kellek għal kooperazzjoni tana u jkolli najt li aħna kena pjaċir li kooperajna miak aħna qed nadottaw riżoluzzjoni fuq il-Maċedonja ehm, ehm, eh, li sar flimkien ma' Rapporters kien hemm 300 emenda fi żmien kritiku f'dan l-istadju mhux biss damet wis din il-kwistjoni fuq l-adba tal-Unjoni Ewropea bħala kandidat imma wkoll qed tiffaċċja illum ukoll l-isfida ta' eluf ta' refuġjati fuq il-frontieri tagħha li jixtiequ jitru fl-Unjoni Ewropea mir-rotta tal-Balkani waqt li aħna qed nippruvaw insibu mezzi ta' kif nagħlqu fil-5 ta' Ġunju ser isir elezzjoni fil-Maċedonja li twaqqaf darba dejjem il-kriżi politika. Jekk l-elezzjoni ser isseħ skont l-istandards demokratiċi, ikun wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tagħmel il-proposti tagħha u fuq il-Kunsill biex jibdew il-ftuħ tan-nekodjati fuq it-tħul tal-Maċedonja fl-Unjoni taħt l-istess kundizzjonijiet tal-proċess ta' tkabbir il-Maċedonja tilħa il-kondizjonijiet tal-aki għanda stabilità u tkabbir hija qed tiżviluppa mod attiv il-relazzjonijiet mal-ġirien u qed tikkontribwixxi b'mod attiv il fiduċja ma' pajizi eh, li maħom għanda problemi pal per eżempju il-Greċja u l-Bulgarija f'din riżoluzzjoni pal per eżempju fil-rapport eh, li aħna qed nirrispondu għalih aħna tkellimna dwar il-kwistjonijiet li semmew mill-iskandlu mod konsistenti u kjarifika ta' dawn l-anomaliji f'konformità mal-ftejm dan ġi moti li l-uffiċċju tal-prosekutur speċjali u prerekwizit biex issir iktar fiduċja u l-funzjonament tal-Istat Demokratiku. L-istess japplika riformi urġenti li qed naraw fil-ftehim tal-partiti politiċi li jintlaħqu bil-medjazzjoni tal-Kummissjoni mod partikolari l-Kummissarju Hahn u koll il-parteċipazzjoni tal- rappreżentant demokratiku tal-Istati Uniti u koll il-medjaturi tal-Parlament Ewropew. Kollegi, issa wasal iż-żmien li l-Maċedonja tieħu pass ġdid lejn integrazzjoni Ewratlantiċi u il-grupp tal aldeja appoġġa dan. Jiddispjaċini li aħna jina tajna bis zewċ minuti għal dan il rapport mhuwiex eżattament ġust dan. Għandek blue card sur Weigel minant il-Signora Vosenberg taċċetta. Jek joġbok, Signora Vosenberg għandek 30 sekonda biex tamil mistoqsijat tiegħek. Kire Πρόεδρε, kire Sinadelfe, għaksa me prosoħi tinis τοποθετήσεις. Grazzi, jiena smajt dak li inti qed dwar il ti tirrikonoxxi li bħalissa kien hemm maħluqin mezzi ta' kif jiblokkaw dawn in-nies id-disprati il-pożizzjoni fir-rigward tal-fajrum eh, din il-problema kbira Ewropea tista' tkun tista' tittieħed in konsiderazzjoni fil-qafas tan-negozjati tal-adeżjoni lejn l-Unjoni. Grazzi. 30 sekonda biex tirrispondi Sir Weigel. Ikkolli ngħid li traduzzjoni eh, u kwistjonijiet tekniċi kienu ħżiena ħafna u għal sant jiena ma fimx. Niprofa naqta' dak li inti ah, iva, hija problema l-pajis ah, li jrid jitratta ah, problema daqs kbira meta l-pajis huwa żgħir, uh, problema fil-frontieri tiegħu naħseb li l-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea għandhom jgħinu lil Maċedonja biex titratta din il-problema fuq il-frontiera tagħhom. Jekk din kienet il-mistoqsija tiegħek. Grazzi. Sasef Karisto, epomenos omilitis για την ομάδα του. Grazzi sanadu għal-kelim li mis fissem il pepe għal-minuta. Sur Kellem. Grazzi ħafna President, Ministru, Kummissarju. Jena nishtiq nirringrazzja l rapporter Sir Weigel għal approċ uh, kostruttiv kif ukoll l-isforzi lejn bilanċ pozittiv uh, kwistjoni komplikata ħafna. Il-Maċedonja kienet il pajis uh, il-kandidat uh, kienet l-iktar pajis avanzat, kandidat avanzat f'konformità mal-akki. Iżda uh, fin-negozjati, negozjati wafqu u ġo blokkati għal snin fil konsil dan ir-rapporti se jindirizza l-għalnet il-bżon li nistabilixxu stabilità u kol kooperazzjoni bejn proċessi politiċi differenti dialogu rispett reċiproku u kol rispett tal-libertajiet bażiċi fostom eh, libertà tal-istampa u ma meħtieġa għal soċjetà ta' stat ta' dris. Fistess ħin il-bojkot tal-parlament minn dawk eh, u mux f'konformita mal-demokrazija eh, u tjema ħsara l-pajis. Elezzjonijiet ġadda s ikun importanza kbira li l u aħna nappellaw li l-kulħat biex iżon mal-ftejim nazjonali eh, li sar. Grazzi ħafna, issa fissem il- l-essendi nadu il-kelma l honorevli Howitt. Jiena rapporter xedaw rapporter kif ukoll medjatur parlamentari għal dan il-pajis. Jiena nibqa' impenjat fi sieħ li ninaqt dwar laqda fl-Unjoni Ewropea u jiena qed ningħaqad ukoll mal-għalde u wkoll il-kollega tal-PPA e biex inneħħu id-differenti eh, partiġani tagħna u eh, ninkoraġġixxu l iskopja biex jagħmel l-istess. Imma hemm din il-kriżi politika fejn l-impenn tal-Ewropa mhux qed jiġi deputat imma eh, il-pajjiż l-impenn demokratiku fil-pajjiż huwa dubitat u għada għal daqstan se nibatu messaġġi ċari ħafna kif ġa intqal illum wara nofsinhar il-Kummissjoni Ewropea eh, għamlet eh, rekomandazzjoni biex tibda diskussjonijiet ta' dħul skont l-implementazzjoni sħiħa tal-ftejm eh, interparti li aħna esperajna li se negozjaw. Eh, il-Parlament appoġġa dan f'Diċembru u eh, għada il-Parlament ser jingħaqad magħhom u ser jgħid żommu demokrazija tagħkom jew inkella rakkomandazzjoni pożittiva ser tiġi ittirata eh, Wara set ta' diskussjonijiet li rajna xar li għadra fejn il-partit li qed imexxi qal li mhux ser jagħmel iktar riformi tal-elezzjoni u lanqas assessjari ieħor bħala medjaturi u b'dikirazzjonijiet ċari mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Uniti intqal li ah, dan ma kien ma kienx parti mill-ebda ftejm u il-President Olandis għal irrepeta dan illum. Il-progress għandu jkompli fuq riformi U ġasmajna minnaħat tal-Kummissjoni li kunem ċertu nuqqasijiet naf li prosekuturi speċjali li t-negozja l-allegazzjonijiet ta' kriminalità kontra l-politiċi għallunna li huma ma irċevewx kooperazzjoni sħiħa li hemm bżonn mill-sistema tal-razzi tal-pajjiż. U eh, għada ser nirrepetu li tittinata autonomija u poteri sħaħ biex tkompli bxola. Jiena u l-grupp tiegħi Mux se naqdu ma dawk li qed jgħidu li dan il-pajjiż li jgħad fil-qalba tar refugjati tal-kriżi tar refugjati biex natakaw il-pajjiż. Aħna ninsistu fuq solidarjetà ma' Skopje biex nilħu l-solidarjetà li hija meħtieġa mal-pajjiżi kollha jekk irid ikun hemm ċertu rispons adattat. Iżda llum aħna qed nibagħtu messaġġ qiebis ħafna, messaġġ b'saħħtu li l-politiċi m'hemmx qed jgħadu l-obbligi tagħhom sissa u m'hemm l-ebda alternattiva li huma jagħmlu hekk messaġġ eh, ċar mhux kontra nisa l-Maċedonja imma għalikom għalikom il-kol demokrazija tagħkom u għall futura ħjar ta' pajjiżkom aħna ċerti li dan huwa dak li tixtiequ u l-politiċi tagħkom iridu juru li huma iridu dan ukoll. Eħet mia black karta. Grazzi, sur eh, għawet għandek blue card minant il-sur Sakorafa. 30 sekonda. Grazzi. Jenaz li l-istituzzjonijiet huma favur il-ftuħ ta' negozjati. U dan jiddependi fuq l-attuazzjoni tal-ftejn ta' ġunju u lulju. Pero jien għandi eh, dubju. U ser nsaqsik dan, din l-emenda tiegħek il konsil fil-15 ta' Ġunju 38 tgħid li qed tieħu nota tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni imma rrid inkun nafek inti taqbilx ma' dan il-punt preċiżament. Jiena ngħid dan l-ħbieb Grigi, il-ħbieb ġewwa Skopje ma jistgħux jużaw in-naqas ta' rikonċiljazzjoni kwistjoni tal-isem bħala skuża biex ma jagħmlux dawn il prioritajiet ta' eh, riforma, però nitlob l Greċja biex jagħmlu progress ukoll fuq il-kwistjoni tal-isem fl-interess ta' pajjiżkom tagħhom u fl-interess tal-Ewropa. Issa ser naddu għal Is-Sur Zambaski għal-minuta. President, Sur Tanok aħna nirringrazzjaw lis-Sur Weigel tal-li prepara dan ir-rapport u l-isforzi kollha tiegħu jiena Bulgaru membru kol tal-ICR nappoġġaw l-idea tal Sħul tal-Maċedonja fl-Unjoni Ewropea iżda ovvjament pajjiżi qed jiġu assessjati skont il-mertu tagħhom hemm ukoll timeline biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea il-Maċedonja tinsab ġewwa kriżi u kien hemm pass lura minn dak li ġa inkiseb l-istampa qed tiġi ċensurata u id-drittijiet tal-minoranza bulgara qed qegħdin jinkisru mod regolari bla ebda dubju il-Maċedonja m'għandix tuża isimha bħala pretest l-awtoritajiet tal-Maċedonja għandhom jippruvaw isolvu il-problemi taċ ċittadini tagħhom biex bekk ikollhom drittijiet sħaħ u libertajiet sħaħ. Il-Maċedonja m'għandix tiffalsifika l-istorja u m'għandix tuża lanqas klim ta' mibeda għanda tittejjeb relazzjonijiet tal-viċinat dan għandu jimxi id-fid ma' riforma. Għandek blue card minn anti Turzani taċċetta? Jekk joġbok Turzani 30 sekonda. Grazzi ħafna, membri onorevoli. Inti ġej mill eh, zona tal-Maċedonja u inti sejjaħti la Maċedonja li dan il-pajis. Eh, u eh, si referejtu kol dwar il-kwistjoni kollha tal-isem eh, jiena nittama li kulħadd qed juża il-kunċett ta' fajrum. Il-fajrum għandu jingħaqad fl-Unjoni Ewropea jew il-Maċedonja ser tinaqat l-Unjoni Ewropea din hija kwistjoni li rridu ninsolvu. kollegi distinti il-Bulgarija kienet l-ewwel pajjiż li irrikonoxxiet l-indipendenza tal-Maċedonja dan it-tip ta' isem. Aħna nafu tajjeb ħafna li xi kollegi ma jaċċettawx li għandna ngħidu eh, l-ex eh, Repubblika Jugoslava, etc. Imma pajjiżi aċċetta dan il-Maċedonja il blisem Maċedonja u għal daqstanz eksen ifqan sejjaħlu Maċedonja. Grazie ħafna permettili bħala president ta' din is-sessjoni illi nagħmel referenza għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew għax nirrepetu kif qal il-President Parlament Martin Schulz permezz ta' itra il indrezza 19 ta' frar u se naqra bl-Ingliż it-test. Namlu attenzjoni partikolari għal kull ta amministrativi u politiċi, eccetera, l-isem FIRUM li huwa l-isem rikonoxxut fuq livell internazzjonali ta' dan il-pajjiż. Issa għal minuta u nofs il-Sinjura Sakorafa fissem il-Gwe. Grazzi ħafna, President. Eh, eh, sena li għaddiet jiena għat l-istituzzjonijiet għandhom bżonn japprovaw kif ammettu il-riżultati negattivi eh, tal-pajjiż irrasnu l-progress tiegħu. L-evoluzzjoni ikkonferma deficit sistematiku f'dan il-pajjiż u il-rapport ta' umbad u riżultati tal-elezzjonijiet ta' April u il-kontenut tar rapport ta' Ġunju u Lulju. Għalhekk anki ta' Copenhagen li għandu xaqsam ma' stat ta' dritt l-operat l-istituzzjonijiet demokratiċi libertà ta' espressjoni l-indipendenza tal-ġustizzja u tal-mezzi ta' xandir mumiex rib l-akki komunater sakemm aħna forsi l-qasbis nistaw naraw xejn u għalhekk għal dak li huwa rifuġati ma nistawx ngħidu li huwa sħab kredibbli meta kull jum jikser il-konvenzjoniet internazzjonali b'frontieri magħluqin kwoti każijiet ta' violenza wieħed nista' jmura fil-pajjiż u naraw kif eh, jaġixxi eh, sħab kredibbli u għalhekk mhix kwistjoni bilaterali bejn eh, il-Greċja u Farm imma hija kwistjoni internazzjonali u l-uniku mezz biex insolvu l-affarijiet huwa inkomplu negozjati taħt il-kappa tal-ġnus maquda aċċettata minn żewġ naħat u l-kwistjoni tidħol f'relazzjonijiet ta' viċinat tajjeb illi huma element essenzjali għat kabbir stabilizzazzjoni kif ukoll is-sħubija illi joqtu wkoll il-slim u għalhekk anki jekk qegħdin naraw illi xuħut mill-interessi huma individwali bħal dik tat Turkija imma il-riżultat se jkun drammatiku issa isem il-ħodor il-Onorevoli Messerich. Grazzi ħafna President, Honorable Ministru, Kommissarju. Passoltu rapporter għamel xogħol eċċellenti u kien pjaċir kbir naħdem miegħu passoltu. Ir-risoluzzjoni tassow waħda b'saħħitha u tstoħqilha l-appoġġ tal-Parlament kollu kemm eżis kollegi nista' nitkellem fit-tul fuq l-importanza l-implementazzjoni tal ftijim ta' Ġunju u Lulju u l-ħtiġa illi nimplementaw ir-riformi l-atturi politiċi kollha jerfaw ir-responsabilità jsibu mezz kif jistgħu jikkooperaw fl-interess tal-fajrum u fl-interess ukoll tal-poplu ta' dan il-pajjiż dan huwa minnu imma dak li nixtieq nenfasizza huwa illi aħna l-Unjoni Ewropea ukoll għandna responsabbilta mhux biss kwistjoni tal-isem dinja biss fattur dan huwa biss fattur wieħed imma l-impotenza tal-Kunsill biex jipprova isib il-livell il-soluzzjoni fuq livell Ewropew wieħed mill-elementi kontribwixxi għall kriżi anki il-weda tal-kampanja ma tantx ġusta tal-Presidenta Kommissjoni li jkun hemm perjodu ta' ġestjoni li hemm bżonn għal sħubija elementi ieħor li kontribwixxi għal din il-kriżi. Dawn huma kollha kontribuzzjonijiet importanti għat-telf tal-fiduċja fil-Balkani tal-Punent aħna qegħdin nitilfu dan ir-reġjun jum wara jum u inħallu taħwit politiku sħiħ u l-istorja tal-limna illi din miex idea tajba. Grazzi, President. Grazzi ħafna. Issa għal grupp ta' Libertà u Demokrazija Sur Korraw. Grazzi ħafna. Kien Marzu 2004 meta l-sħbija tal-fajrum bdiet u għalek 12 eh, sena ilu imma dan il-perkors ġi mill-qutax ma kienx hemm spiritu demokratiku l-fazzjonijiet politiċi bdew jaħdu ma' xulxin u għaldaqstant u għacċa illi aħna għandna d-dover id-dmir illi dan il-pajjiż jerġa' jiġi lura fuq dan il perkors u dan għamżon bżonn għabbasi ta' ċerti premessi, per eżempju, il-riforma tal-mezz ta' xandir biex ikunu liberi ma' jkunux taħt pressjoni tal-gvern pal per eżempju ċeda kontra l-korruzzjoni effettiva fuq bosta livelli, kif ukoll appoġġ għal sistema tal-ġustizzja biex il-prokuratur speċjali ta' tribunali kon jista' tassew jaqta' sentenzi ġusti għal minu ħati, imma ukoll bil-fatt li kunem premessi għal elezzjoni regolari u ħilsa, iġifiri b'reġistri elettorali li b'forsi wieħed ikollu bżonn biex imur għal vot u hekk aħna nittamaw li derwa qatt ikollna dan il-pajjiż f'kondizzjonijiet demokratiċi u jista' jmur lura jkun eh, pajjiż ħabib tagħna li nistgħu naħdmu miegħu. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma għal minuta u nofs għal grupp tal-INFG il-Onorevoli Bej. Tas-so fil-Parlament Ewropew ir-rapporti jiġu eh, wara xulxin u jisom eh, simili għal xulxin. Għanna żewġ esiġenzi li ma kondizzjonati iktar minn oħrajn la missjoni l inġu għala missjoni ta' membri ġodda per eżempju subija NATO li mhijiex ġustifikata iktar mill pat ta' Varsavja u l-promozzjoni tal-ideoloġija tal-ġeneri bil-vendikazzjonijiet komunitaristi u għalek l-artiklu 22 ta' risoluzzjoni saqsi l-insegu il-modell ta' l-Europa għal dik li diskriminazzjoni u l-orientazzjoni sessuali, identifikazzjoni tal-ġeni dan huwa kunċett flus fluidu illi rispondi biss għal delirju demogog. U għalek dawn huma problemi veri eh, dan il-pajis Samson faċċa. Inti eh, titkellem fuq ir-rom, inti titkellem fuq daw in-nies li pereżempju kantaw ma tajċejn xejn fuq l-Albanisi ta' dan il-pajis u dawn ukoll minoranza demografika u fejn ir-rifikantazzjonijiet jeddu stabilità tal-pajjiż, speċjalment mill-indipendenza tal-Kosovo, u għalhekk fuq il-frontieri ta' dawn il-frontieri l-Albanisi ta' dan il-pajjiż eh, għamlu rowixti u għalhekk dan huwa problemi illi konċernana il-koll il-ġifiri tal fluss migratorji ra nixtieq nilqa il-miżuri reċenti li ħadu l-awtorità dan il-pajjiż u marru fil-summit Visegrad u l-President wera illi u għandu l-iktar fiduċa fil responsabli ta' Budapest mill mill-burokrati burokrati tal ta' Brussel biex irrasnu l-fluss migratorju. Grazzi ħafna. Issa naddi li kien mal-minuta għassur Zarjano Pulos, non attached. Grazzi ħafna. Sħobija ta' Fajrum tkun tista' issaħħaħ il-kapitlu Ewropa fil-Balkani bħala kuritur għall-investiment u fejn ikun hemm ukoll buffer kontra l-interessi Russi. Imma se jkollna nħallsu lil dawn il-mexxejja tal-pajjiż. Il-proċeduri bdew b'gwerra gwerra ċivili u il-protettorat tal-Unjoni Ewropea. U għanna għadin naraw eh, l-eluq tal-bibin eh, kontra ir-rifuġati kif ukoll ir-repressori tal-polizija aħna nafu xed jiġri fl-Ewropa permezz ta' din il-politika u dan tfisser il l-grupp ta' ħbieb tal-Maċedonja joħol u demarkazzjoni ta' irredentizmu u jamlu mill-Balkani post sprussif u għalek għedin naraw sistema illi wassal għal antagoniżmu faqar u gwerra għal minuta is-sur preda. Grazie ħafna President nafu il-kol illi wara l-2015 il-Komissjoni Ewropea l-Emenat il-kelma eh, konkret għal dawn il-pajjiżi kandidati ta' kull sena għal ċerti każijiet forsi mhix ħaġa tajba imma għal Maċedonja nasib illi din kienet għażla tajba ma nistgħux nitkellmu fuq progress. Forsi aħjar nitkellmu fuq il-fatt li marru lura bħal granċ minn flok għax din situazzjoni li hija l-verità u l-klassi politika responsabbla din is-sitwazzjoni u speċjalment għaw sistematikament Eh, jikoltivaw il-bojkot, il-radikalizzazzjoni u għana għedin isna tinħedġuhom għax skont b'sfond eh, ta' din il-kultura politika u il refjut għad dialogu naraw il dan il-pajjiż qed jgħix kriżi politika permanent. Aħna nixtieq laffajt affarijiet u għalhekk hemm bżonn il klassi politika kollha tkun tista' tratta b'mod responsabbli l-impenni li ħadet. Personalment jiena kont disappuntata ħafna li naraw kemm is-soċjalisti eh, bedu mill-impenni li kienu ħadu fil-bidu. Nirrepeti ruħi allura kemm ngħid il-soċjalisti jinbedu u uh, minn dawk li jkunu l-elezzjonijiet illi suppost kellhom jiġi organizzati f'April u mbagħad Sur President, il-kollegi kollha l-oħra setgħu jkomplu għaddejjin u ħadu iktar mill-ħin allokat lilhom Walek ma nistax nifhem għaliex ma tħallinix għal minu nispiċċa id-diskors tiegħi. Imma int hemm bżonn tirrispetti il-President għax ħadd iktar ħin jekk jogħġbok naħseb illi ti eh, tippreferixxi mod partiġan il-membri tal-grupp tiegħek. Le, jina tajt kulħadd li ħadd 30 eh, sekonda iktar ta' buza mit-toleranza tiegħi. U dil-kenma kelma li Signora Fajon. Grazzi ħafna. President Biċċar dan il-pajis għandu sfidi kbar quddiemu u ftijim politiku bejn il-gvern u l-oppożizzjoni f'Ġunju kien importanti ħafna premessa tajba mis għandna bżonn nuru illi hemm rieda ġenwina lejn il-bidla. Nabżon ta' riformi deċisivi dawn huma neċessarja futur tal-pajjiż. Għalissa dak li huwa importanti ħafna huwa li n-nies stess ikollhom elezzjoni demokratiċi u però m'għandniex prekondizzjonijiet bażiċi biex hekk jiġri. Pereżempju, libertà tal-mezzi tax-xandir għandna bżonn li konna mezzi ta' xandir indipendenti għax din is-sinsla ta' kull soċjetà ċivili demokratika, stabilità tal-pajjiż kif ukoll għal eh, sħubija possibbli fl-Unjoni Ewropea imma hawn xi djufijiet hemm kriżi politika fil-pajjiż u apparti għandna dan il flus tar-refuġati eh, ħaġa enormi bżonn ikun hemm is-solidarjetà mill-Unjoni Ewropea lejn il-Maċedonja biex ikunu jistgħu jilqgħu din l-isfida għax wara kollox dan huwa linja ħidma enormi għand qastan tagħna bżonn niżguraw ruħna l miżuri kolleġu adottati biex ikonna elezzjonijiet demokratiċi fil-dan il-pajjiż. Grazzi ħafna, President. Mela, biex ikonna daw l-eluf kollha ta' rifuġati ibblokati fil-pajis, għaxan il-pajis qed jikser konvenzjoni ta' Ġinevra kif ukoll Ban Ki-moon, segretar ġenerali ta' ġusma u qal u stess. Imma ma għamiltu xejn biex tobbligaw l Skopje biex jaqdid miru skont id-drittijiet internazzjonali u huma kisru l-integrità territorjali tal-Greċja billi wkoll użaw prodotti kimiċi, użaw il-gas ta' dmuħ biex daw in-nies ma jkunux viċin il-frontiera u wafqu wkoll il- eh, ħitan, u għalhekk għandek bżonn tuża il-kelma Fajrim u mhux Maċedonja għax hekk le qed tikser il-konvenzjoni għax wara kollox rikonoxxut huwa firm u mhux Maċedonja jiena kontra kull sħobija ta' Skopje fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma għal minuta lis-Sur Jakovčić. Grazzi ħafna President. Permettili nirringrazzja lill kollegi tagħna mill-Parlament nixtieq nifraħ lill kollegi għax-xogħol li qegħdin jagħmlu biex jistabilizzaw il-Balkani u l-fajru jiena nixtieq li jkun hemm dialogu tajjeb mal-Greċja ħaġa eċċellenti u nixtieq nħeġġeġ ukoll lill kollegi fil-Greċja u fil-fajrum biex jipprovaw isibu lingwaġġ komuni meta jiġu għal kwistjonijiet li qed jiġu diskussi bħala rapporter għall-Adriatiku Lionju inizjattiva ta' dawn iż-żewġ libra għal dan il-Parlament nixtieq ngħid li nappoġġja l-kontenut dan ir-rapport importanti ħafna biex il-Maċedonja tkun tista tissieħ din is-strateġija tal-Adriatiku l-Jonju u hekk inkunu nistgħu ngħinu dan il-pajjiż tant għandu bżonn għajnuna tagħna. U s-sur ħan jekk għamlu tiegħek biex xi 15 persuna fuq il-frontiera bejn il-Maċedonja u l-Greċja jirċevu lajnuna biex nkunu nistgħu nsolvu din is-sitwazzjoni x'ma tistax tkompli għaddejja. Grazzi ħafna Issa nagħti l-kelma l sur Kavra minuta. Aħna f'dan id-dibattitu smajna il l-kelma ta' Maċedonja kien zbal mill meta sfasċat il-Jugoslavja. Kontribuzzjoni kbira fl-Unjoni Ewropea bħala pajjiż kandidat b'aspirazzjoni ta' subija fl-Unjoni Ewropea Maċedonja għandha bżonn tkun konformita mal-CSPC u waqt li pajjiżi tiddeċidi jekk se tibqax jew le membru tal-Unjoni Ewropea nisimgħu jekk hija CFSP amplifikatur għal politika tar renju Unit minkejja il sede permanenti tagħna fuq il konsil ta' Sigurtà ta' Ġus Maquda kif ukoll tan-NATO. Imma din dan it-terminu tal-isem tal-Maċedonja e, eh, ngħidu li wkoll l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun amplifikatur u anki forsi stess tagħha loġika x'imdaqqiet ma' dawk tal-Istati Membri minħabba l-ismijiet stess tagħhom Sur President, l-Unjoni Ewropea tkellem kontra il-politika tal-Renju Unit f'ċibilta eh, a favur ta' Spanja, anki jekk dawn huma ċittadini tal-Renju Unit u laqqa aħna se nkunu rridu niġu trattati mod differenti u nivvotaw li nibqgħu membri fl-23 ta' ġunju fir-referendum. Grazzi ħafna, Sur Kave. għandeg blue card mis-Sur Tanok, inti taċċetta? Sur Tanok. 30 sekonda. Inti tkellimt fuq il-kwistjoni tal-ċibiltà li ma tagħmilx parti minn dan id-dibattitu, imma jekk ikun hemm Brexit, x'tip ta' eh, vantaġġi kollu renju ta' l-gvern tal-Renju Unit fuq Spanja biex iħalli l-frontiera miftuħa. Għaliex kważi ċittadini kollha tal-ġibilta eh, bikun jridu jibqaw fir-Renju Unit u votaw kontra fl-elezzjonijiet għax huma jafu il hekk biss l-Ispanja tkun tista' tħalli miftuħ il-frontiera ma' ġibilta jekk nibqaw fl-Unjoni Ewropea. Sur tanok x'derba inti tkun taf l europea miex tweġiba l kollox Fil-fat dinja l-ipokrezija għanna regola għal Spanja fuq il, fuq fuq u mill f'Marok u regola oħra għal ġibilta u dan tur l ipokrezija ta' dan il-post. Aħna għanna organizzazzjoni ta', ta postit kollha ġus ma'uda, per esempio Konsil ta' Sigurtà fejn aħna eh, membru permanenti u aħna nkunu f'pożizzjoni ferma aħjar li nkunu nistgħu nindefendu l-interessi ta' u ċittadini ta' Renju Unit anki ta' tamet aħna jkonna l-post bħala eh, nazzjon ta' kummeċ eh, dinji u natu darna l-Unjoni Ewropea. Kete ħrono meħr 23 juniju ta' siżitate għafta ta' temata. Grazzi ħafna. Tistaw tkomplu, diskutu il-problema sal-11 ta' bil-lejl. Mela, il-kellim li miss jek joġbok l-Onorevoli Epideus. Grazzi. Akki jekk hawnhekk għandna test uffiċjali, xorta waħda referenzi għal Maċedonja u dana mhux korrett, dana wassal ukoll għal sitwazzjoni fejn qegħdin noltu s-sensitivitajiet tal-poplu Grik u allura qegħdin ukoll nindikaw ukoll il-nuqqasijiet ta' Skopje u jider li ma jistawx il-politiċi jiftemu dwar id-data tal-elezzjoni, fil-fat l-elezzjoni ġew posposti. Ma nafux jekk ikonniex elezzjonijiet demokratiċi u jekk il-riżultat ikunx accettat. Il-korruzzjoni memx l-indipendenza ta' tribunali, il-prokuratur mandu xajnuna, il violazzjoniet ta' drittijiet tal-bnidem, u Skopje bekk qed jagħmel violazzjonijiet fil-konfront ta' kandidati. U il-kultura, l istoria L-espressjoni ta' ċerti miri ta' spensjoni u maffariet affarijiet li qegħdin ninnutaw. Bekk, f'dan l-isfond aħna irridu nissuktaw bil-negozjati mhux biżejt għandna Turkija ikkonkluda jgħid il-President u issa temmej grazzi. Norevli Kukan. Grazzi, Sur President. Sincere thanks to Ivo Weigl for the report. Macedonia... Il-Macedonia edha f'sitwazzjoni diffiċli il-krizi politiċa għadha ma ġietx fit-tmiema u flimkien mal-flussi migratorji naraw li għanna situazzjoni fraġli fil-pajis. Bekk nemmen illi il-pajis jeħtieġ l-appoċ tagħna. Il-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea huwa importanti għal ġejjini tal-pajis biex bekk nejnu il-pajis biex isaħħaħ il- stabilità politika tiegħu. Bekk irridu naraw implementazzjoni sħiħa tal-ftejmit tas-sena l-oħra ftejmiet politiċi inkluż elezzjonijiet ħilsa f'Ġunju l-implementazzjoni ta' riformi urġenti meħtieġa. Ija ta' sfortuna illi il-Macedonia ila tistenna u għada tistenna il-ftuħ ta' negozjati għal seba snin u issa se jkollha tirdoppja l-isforzi tagħha biex taqbad id-direzzjoni Ewropea. Bekk għandna nenuha, grazzi. Grazzi għal minuta l-onorevoli Pikula. otvaranju pregovora prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali se s druge strane nažalost politička situacija u zemlji postupno pogoršavala. zato i pozdravljam dogovor vlasti oporbe Could you stop please because there is no translation? Jekk joġbok onervoli pikula, jekk tista' tistenna ftit għaliex ma kenniex interpretazzjoni. Mela. Nistgħu nissuktaw għandna interpretazzjoni mill-Ingliż tajjeb nistgħu inkomplu. Jekk joġbok. Grazzi ħafna. Hawnhekk kellna sena turbolenti fil-fajrum. L-istess rakomandazzjonijiet inataw fil-bidu ta' negozjati proposti dwar il-kustjoni ta' l-isem minajr passi konkreti għal soluzzjoni u s-situazzjoni politika issa marret lura u għalek nil-alf tajim li kena bejn il-gvern u l-oppozizjoni bil partiċipazzjoni tal-kollegi tagħna, però dawn il-problemi issa jistgħu jsiru kroniċi u jinfirru. U allura jien neħtieġu wkoll sforzi eċċezzjonali minħabba il-kriżi migratorji. Hawnhekk għandna pajjiż żgħir multietniku li għandu wkoll il-pis ta' problemi interni libsin ħafna problemi bħal identifikazzjonijiet illegali, teddidiet għal ġurnalisti, korruzzjoni mifruxa Dan kollu wasal għal diviżjonijiet kbar fis-soċjetà u nuqqas ta' dialogu politiku u aktar dewmien għal riformi iwassal għal iktar nuqqas ta' fiduċa biex bekk il-prospettiva Ewropea titpoġġa fil-periklu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Czarnecki, anzi l-Onorevoli Kristoforu Lukard. Jina jiddispjaċini hawnhekk għandna pajjiż li kien il- il-post minn fej oriġina demokrazija, pero xorta għanna l-kwistjoni tal-isem. Minn flok il-kollegi jużaw fajrum edin jinsistu u jużaw il isem Macedonia wara it-tini gwerra dinija. biex najdu għek, inħolqu din il-kwistjoni jintuża isem illi attualment qed jintuża minnhom iżda dan huwa wieħed Grieg. U dan jmur lura għall-istorja Griega u bekk aħna nixtiequ nevitaw illi jkun hemm użu ħażin tal-isem. Di mish mistoqsija jgħid il-President, pero l-Onorevoli Pikola jista' jwieġeb jekk jixtieq. Kollega jiena nifhem il-kwistjoni li inti semmejt iżda Fid-dialogu internazzjonali, il-Maċedonja hija marufa bil-isem li għanda fil-kostituzzjoni tagħha u anki l-isem li inti użajt ukoll ġifieri fajrum. Il-pajjiż tiegħi ġifieri Kroazja jirrekonoxxi il pajjiż taħt l-isem l-isem tagħha li nsibu fil-Kostituzzjoni u nittama bekk ukoll li f'Skopja jkollna ftejn fuq dan il-punt ukoll. Issa l-Onorevoli Czarneski għal-minuta. President, Sinjuri, jiena nixtieq nirringrazzja li rapporter għal dan ix-xogħol tiegħu u napprezza wkoll dak illi qed jagħmel is-surħan brabta ma dan il-proċess pjuttost eh, li qed mimxi bil-mod, però jiena naqbel ma tkabbir jiena nifhem illi il-Maċedonja, anzi le, Alright, Fajrum, ejja najdu hekk, ejja nużaw dan l-isem. Fajrum huwa parti me ċivilizzazzjoni Ewropea u il-post Skopje biex najdu hekk mod neutrali huwa fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jien ma nixtieqx illi il problemi bid-demokrazija fil-fajrum għandhom jintużaw bħala skuża biex waqfu il-proċess ta' Skopje fil-mixja taħħa lejn l-Unjoni Ewropea. Ċertament rridu nappoġġaw l-isforzi ta' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna, issa għal minuta l-Onorevoli McAllister. Thank you, Mr. President. Dear... Grazie, President, kollegi. Jena nemmen li tlet punti huma importanti ħafna biex il-fajrom terġa' tunfusaja. Il partiti politiċi kollha jridu jassumu responsabilitajiet tagħhom u jkoll implementazzjoni tal-impenji kollha tagħhom mod sostenibbli il-pajjiż ukoll irid jipprepara kmieni għal l-elezzjonijiet parlamentari u li jkun hemm proċeduri sikuri u liberi tal-elezzjonijiet jridu jkomplu wkoll jimxu mod determinat. Il-fajrom għandha bżonn l-appoġġ tagħna fil-Parlament Ewropew u nispiraw li din ir-riżoluzzjoni ser tagħmel kontribut importanti biex bekk dan il il-pajjiż inżommuh fuq it-triq Ewropea. Mod partikolari nirringrazzja lir-rapporter Ivo Weigel. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal is-Sinjura Franzulizza. Is-Sur Franzulizza. Sinjuri, jiena nieħu nota ta' deċiżjoni mill-Parlament tal-Maċedonja fil- 23 ta' frar biex tibda jagħmlu elezzjonijiet kmieni fil-5 ta' Ġunju tal-2016 il-fat li ma kien hemm l-ebda konsens il partit tal-oppożizzjoni ti eh, tirrappreżenta opportunità politika mitlufa għal riformi tal-istampa u eh, il-partiti eh, id-diskussjonijiet bejn il-partiti jistgħu jisiru wara l-elezzjonijiet jien hemm il-partiti politiċi kollha fil-Maċedonja għandhom jagħmlu sforzi biex bekk joħolqu kundizzjonijiet għal elezzjonijiet kredibbli bikrija u, bekk kull uh, ftejm ikun meħtieġ biex jintellaħu il-ftejmiet kollha li saru l-implementazzjoni ta' prioritajiet ta' riforma għandhom isiru eh, kwistjonijiet bilaterali mm, mal-Greċja u l-Bulgarija m'għandhomx jintużaw biex jostakolaw l-Unjoni Ewropea u il-proċess tan-NATO iżda għandhom jiġu indirizzati b'mod kostruttiv kmini kemm jista' jkun fil-proċess u jieħu konsiderazzjoni il-prinċipji u l-valuri tan Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sur Frunzlitza, għandek blue card tas Sur Spiraki taċċetta Is-Sinjur Spiraki jekk joġba, grazzi President. 30 sekonda. Għamil mistoqsija, grazzi President, kollega, jiena smajtek birri ħafna, inti tkellimt dwar kwistjoni bilaterali u divergenza fir reġun u jiena nixtieq nikonsidra dan. Skont il data tal-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti bla Frontieri il-Fajrom hija fil 171 post. U eh, edha eh, fl-ħarnet tal-libertà tal-kelma. Tal tal tal hemm wis intervent minnaħa tal-Istat. Allura ksur ta' regoli ta' dan it-tip fil-qalba tal-Ewropa eh, minn pajjiż li qed jrid jidħol fl-Unjoni Ewropea ma jinkwetakx inti? 30 sekonda. inqisu dawn il-kwistjonijiet kollha ovvjament bla dubju iżda fl-istess ħin ma nistawx inħallu dawn il-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent f'mod eh, fi fidlam u meħtieġ li integrawhom bil-mod il-mod l-Unjoni Ewropea fin-NATO jekk aħna rridu nassiguraw li jkun hemm eh, il-futur biex bekk ikun hemm futur tajja palina wkoll u għalihom ukoll. Grazzi ħafna issa għal minuta s-sur Tanok. Il-Maċedonja huwa pajjiż malu żgħir b'ħafna tensjonijiet interni politiċi u dan ser jibbenefika bħala pajjiż minn iktar integrazzjoni Euroatlantika. Il-Gvern interim tal-Maċedonja jaqbel miegħi u eh, jrid eh, jieħu eh, jrid jieħu sħubija fl-Unjoni Ewropea biex jimxi iktar qudiem u imexxi fl-ekonomija tiegħu aħna rridu nappoġġaw il applikazzjoni tal-Maċedonja u nsibu mezzi ta' kif insibu soluzzjonijiet u kompromessi mod partikolari fir-rigward tal-kwistjoni tal-isem. Eh, dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni il-Maċedonja għandha pressjonijiet kbar ħafna u mbagħad hemm ukoll elezzjonijiet f'Ġunju ġifieri daw kollha huma affarijiet delikati ħafna mod partikolari minħabba il relazzjonijiet interessanti eh, eh, li kienu dejjem fraġli ħafna f'dan il-pajjiż. Negozjati mal-Maċedonja ilhom dejjin ħafna u m'għandniex naħlu iktar ħin biex nibdew xi ħaġa li ser tkun proċess twil ieħor ieħor eh, kif il-ġirien l-oħrajn fil-Balkani tal-Punenti timxu l-qoddim marriċ nasal situazzjoni fejn il-Maċedjon jibqa pajjiż kandidat li madwaru hemm pajjiżi li huma ġa kollha fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, Sur Tanok. Għandek blue card. Minna di Sur Plenkovic taċċetta. Sur Plenkovic għandek 30 sekonda. Grazie President. Sur Tanak, inti semmejt li inti favur it-tul tal-Maċedonja fl-Unjoni Ewropea u favur ukoll il-bidu ta' diskussjonijiet dwar ir-rapporti fuq il-Montenegro u t-tul ta' dan il-pajjiż fin-NATO inti x'taħseb li il-Kummissjoni tat biżejjed fondi biex jissolvi din is-sitwazzjoni diffiċli fuq il-frontiera bejn il-Maċedonja u il-Greċja li qiegħda tigrava mill-lum mill-jum għall-ieħor. 30 sekonda Sur Tanok din miex marbut eżattament mal-Montenegro jiena um, iva il-rapporter, pero l-Montenegro mandiġ il-prisjonijiet fuq il-frontieri l-Macedonia u jiena naħseb li ċifra ta' 700 um, miljun euro uh, ġew uh, identifikati il-kemm minix da' ċart fi rikwart ta' għajnuniet. bieċar il-Macedonia għandha pressjonijiet kbar ħafna bil-laluq tal-frontiera u jina f'tal-opinjoni li inti ma jistax ikollok numru limitat ta' migranti eh, saret dil ma' Turkija set naraw li dan kien effettiv biex naqas l-influss u nispera li il-Balkani tal-Ponent jistaw jirkopraw eh, jikampaw u jkun hemm programm ma' Turkija biex bekk dawn in-nies jibqgħu ġewwa it-Turkija jew il-Ġordan u mhux jiġu fl-Ewropa mill-Balkani. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma għal minuta l-Sur Kefalojanis. Il-problema tan negozjati bejn Unjoni Ewropea u Skopje miex l-isem imma innuqas ta' demokrazija illi eh, jeżisti fil-fajrom. Sur President, ir-rispett ta' kriterji ta' Copenhagen huwa dak li aħna nixtiequ il-kriterji ta' Copenhagen huma inklużi u jinkludu il-razzjonijiet ta' viċinat eh, tajjeb, u għalhekk ir rapport tal-Unjoni Ewropea eh, qal illi kien hemm eh, pass lura għal dak li huwa l-ġustizzja rispett tal mezz ta' xandil liberi u ta' gvern demokratiku f'dan il-pajjiż. L-użu li jagħmel ir-rapport tal-isem ta' Maċedonja ġanna naħsbu il l-Parlament Ewropew qed jieħu pożizzjoni favur Skopje. Il-kwistjoni ta' l-isem mhijiex kwistjoni bilaterali ma hija kwistjoni internazzjonali u hemm bżonn illi tiġi solvuta fuq livell internazzjonali fil-ġnus maquda. Grazzi ħafna u ngħaddi il-kelma għal minuta u nofs għal Sinjur Onorevoli u aħna konet nitkelmu diġa fuq in-nuqqas ta' rispett tal-mezzi ta' xandir, etc. Dawn huma problemi kbar ta' pajjiż imma mhumiex skużi. Il-sfida il-kbira hija il-krisi tal-migrazzjoni, l kbira tar-rifuġati qed jaqsmu l-pajjiż lejn l-Ewropa u Skopje għamlet xi ħaġa bil-għajnuna tal-Unjoni Ewropea u jekk mhix standards Ewropej jew no jew le din huma dawn huma kontradizzjonijiet. U għalhekk hemm ħafna nies li qasmu u ħadu ir-rota tal-Balkani u għedin naraw l-NGOs li qed jaħdmu hemmhekk qed jippruvaw jgħinu kemm jista' jkunu qed dawn ir-rifuġati imma qed jaslu rapporti illi jgħidu illi bħalma jien rajt meta rifuġati li kienu qed jiġu trattati b'mod arbitrarju. U għalhekk dawn it-tip ta' ġrajiet permettu li ngħid bżonn naraw meta naraw il-possibilitajiet ta' integrazzjoni tal-pajjiż imma naħseb għandna nirriflettu lkoll fuq il-fatt li dan il-pajjiż għandu rwol kruċali fl-eluq tar-rotta Balkana. Grazzi. Grazzi. Għal minuta is-Sur Le jina nishti nifra il-kollega Ivo għal xogħol responsabli u għal sens ta' kwestjonijiet importanti. L-iżvilupp politiku is-sena li għaddiet wera illi il-perspettiva Ewropea ma tiddependix biss mir-rida tagħha tar-riforma imma anki mill-istabilità interna u kwalità ta' demokrazija. nid Dispjaċiri najti li l-konsekwenza tal-izviluppi politiċi għall-ewwel darba hija rakkomandazzjoni kondizjonali u għal u bil-implementazzjoni koerenti nistaw nżidu il-kredibilità tal-proċess u jistabilizza l-kwadru politiku ta' dan l-istat kandidat. U nishtiq najt infatti il-progress tar reġun kollu kemmu lejn il-perspettiva Ewropea. Kovacev. Il-kostruzzjoni Ewropea mhux se tkun kompleta hekk ma jitħrux il-Balkani. Jiena mhux se nitkellem fuq il-kriżi tal-migranti, ma problemi iktar odma. Jiena ninsisti illi id-diskorsi tal-mibeda m'għandhomx ikunu parti fil-testi dawk li jidentifikaw ruħum bħala Bulgari ma jridux eh, mandomx zaw dan il-lingwaċ. Dawn il-rakkomandazzjoniet ġew ripetuti ħafna drabi u nistaqsi għaliex hemm din l-isfiduċa. U fil-fatt il-wirt tal-reġim komunista għadu maġiex melub il- il-kittib eh, Bulgaru għalli illi eh, ġew publikati żewġ kodba ta' nannu tiegħi eh, biksur ta' regoli. Jekk il-Maċedonja verament tixtieq titħol fl-Unjoni Ewropea bil-kondizzjonijiet attwali diffiċli, din il- prassi eh, storika tista' tintele biss eh, bitriq eh, tiħu triq tal-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Petir. Fuq il-sħubija tal-Maċedonja fin-NATO u il-ftuħ tal-, -Maċedonja fin nato u il ftuħ tal maċedonja Eh, teħdidiet għal adeżjoni fl-Unjoni Ewropea eh, naqbel illi eh, ma dawk li qalu illi il-Maċedonja huwa l-pajjiż li l-iktar resaq lejn l-Ewropa u għal din ir-raġuni ma nistawx inħalluha tistenna għal sar snin oħra rridu nifmu rridu niftħu taħdidiet u mbagħad fuq il-kwistjonijiet bilaterali nirsolvuhom iktar tard. Jiena wkoll mħasba għaliex il-ftehim tas-sena li għaddiet Eh, mal macedonia ma ġiex irrispettat u jiena naħseb li mhijiex idea tajba li nipposponu l-elezzjonijiet. il macedonia għandha ruol importanti fil-ġestjoni tal-kriżi tal-migrazzjoni għandha tiġi appoġġata mill-Unjoni Ewropea. Eh, L-Unjoni Ewropea għandha bżonn maċedonja u versa. U għal daqstant jiena nitlob lill-Kunsill jiftaħ il-negozjati mal-Maċedonja. Grazzi, President. Maletic. L-għonet nifraħ ma' survival għal rapport eccellenti li għamel. Komissarju Hahn, jena fil-fat kelli zewċ affarijiet nistaqsik. L-għol wahda hija, Ejja nsibu mekkanizmi biex inkunu nistaw nibnu il-kapacità amministrativa fil-delegazzjoni tal-Macedonia, għax il-Macedonia tilfet 70 miljon euro u sistema u dawn il-kontratti kellhom jiġu e firmati mid delegazzjoni hemm bżonn nevitawhom dawn il-problemi fil-futur. Tieni ħaġa li xtaqt ngħid huwa fuq il- eh, fuq dawn il finanzjament għal Macedonia dawn is 70 miljun biex ikun jistgħu jagħmlu ġestjoni tal-kriżi tal-migranti dawn iridu jinvestu ħafna biex jagħmlu ġestjoni tal-frontieri tagħhom u l-ġestjoni eh, eh, tal-migranti. 70 miljun huma ħafna meta qis dawn il-problemi li għandhom. Irridu nieħdu f'konsiderazzjoni wkoll li dawn il-kriteri li jridu jintlaħqu minnaħa tal-Maċedonja jridu u koll jiġu soddisfatti anki ma' pajizi oħrajn u Maċedonja kienet ħafna iktar għaġlet ħafna iktar Dan għaj wasanna fit-tmim tal-dibattitu fuq il-Maċedonja u issa naddu għal proċedura catch the eye. Għanna tmin membri illi talbu jitkelmu pratikament mill-gruppi kollha tal-Parlament. E, se naċċettom kollha dawn it-talbiet, tminja, eh, però irrispettaw il-ħin. L-ewwel kellim. Grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu, jina nifraħ il-kollega Vajgla l-rapport eccellenti li għamel f'dawn iċ-ċirkostanzi illi fjom l-Unjoni Ewropea għandha problema bil-kriżi tal-rifuġati l-Macedonia u rrit ruħa affidabbli. Anki meta wieħed is e- e- sitwazzjoni diffiċli interna u minkejja l-elezzjonijiet u ma jirrispettaw ir-regoli ta' Schengen anki iktar mill-istati membri e- li huma fi Schengen. Jiena naħseb li l-komunikazzjonijiet tal-komunikazzjoni wasal iż-żmien għal Maċedonja għax hija lesta u il-Komissjoni u l-Kunsell għandu jibda negozjati mal-Maċedonja. Il-kellim li miss? Kaputo. President, kulħadd ħasseb fuq situazzjoni li sejra l-fajrom fuq id-drittijiet fundamentali, il-meġital mill-komunikazzjoni u problemi oħra. Hemm tensjonijiet etniċi Eh, u anki il-fatti li mux qed kopera fuq il-migranti, hemm eluf ta' migranti li għedin fuq il-frontiera mal-Greċa li huwa eh, frontiera mal-uqa jħallu ftit migranti jazlu jaddu. Eh, Skopje għandu bżon tal-lajnuna tal-Europa imma il-fatt li Skopje diħel fl-Unjoni Ewropea huwa importanti fil-proċess u importanti nappoġġaw il-talba ta' dawk il-pajjiżi li għadhom ma ma ċarawx il-għażliet tagħhom eh, bażiċi. Grazzi, issa nadu għal kellim li mis għal minuta is-sur Kiċuk. Surhan Eh, eh, situazzjoni għadi maqsuma u dana jistajmina il-futur tal-pajis. Ma nistawx ninsew il kwistjoni tal-rifugġati jistaw jiġu użati minnaħa tal-Unjoni Ewropea biss u ma jistawx jużaw il-gas ta' dmuħ u importanti ħafna li nżommu il-ħolma Ewropea tal-Macedonia tal u eh, u rakkomandazzjoni fir rapport eh, biex eh, nibdew negozjati u għaskont dawn il-linji. Nishtiqu li l-pajis jagħmel elezzjonijiet ġusti u eh, dmir taħħom li servu ċittadini tal macedonia u daw inkludu anki l-minoranzi. Ek biss ikunu jistaw jerġaw ikollom fiduċa fl-istituzzjonijiet. Is-sur Krisogonos. President. Nirringrazzja il-Kommissjoni fuq il-progressi eh, ta' Skopje. Eh, ilna 10 snin illi kien illi ila kandidat il-Macedonia u ma meċa l-ibda ma mxieċ il-qoddim il-kwistjoni tal-isem u dan il-pajis għadu et jamel il-talbiet jgħu lejn il-Greċa Anzi, il-relazzjonijiet ta' mal-Greċa eh, marru għallar. Għalda, daqstant il-linja ma tbidliċ. Umbatem eh, għamlu pass, pass lura fuq kwestjoni ta' demokrazija rispett ta' drittijiet tal-bnidem. għalda stant il-pajis et jimxi lejn pozizjoni politika autoritarja. U aħna fuq dan ma nistawx assolutament nagħlqu għajnejna m'hemmx kondizjonijiet biex nibdew in-negozjati ma dan il-pajjiż. Grazzi. Issa l-minuta sur Soltes. Grazzi. Kollega Weigl, grazzi għall-enerġija kollha li inti daħalt f'dan ir-rapport illi huwa eċellenti. il-Maċedonja ila tistenna. Ila 10 snin, anzi iktar minn 10 snin. Il-pożizzjoni tagħha hija speċifika meta wieħed is eh, l-isħubija anki mqabbel mal-istati l-oħra tal-Balkani tal-Punent li huma wkoll kandidati. Naturalment hemm eh, ħafna bidliet illi għandhom dimon, però l-kriżi tar-rifuġati anki importanti ħafna. U l-Maċedonja rrit illi hija kapaċi li zom dan il pis eh, li pajjiż da' segżajr u anki l-Unjoni Ewropea għandha tibda tiħu eh, tieħu azzjoni flok ma titkellem biss. U l-Kummissjoni wkoll għandha tħares lejn il macedonia bnuċali differenti. Għax fuq ċerti noqqasijiet eh, lesti biex nal għajnejna ma' Turkija imma mhux mal macedonia Il-kellim li mis. Grazzi. Eh, Nishtieni ringrazzja Sur Weigl għal xogħol eċellenti li għamle b'dan ir-rapport li huwa onest u bilanċat. Rapport li ma jaħbix l-ebda eh, la il-problemi u laqas il qdim b-mod partikolari riformi li jridu jimxu b'mod iktar koerenti, eh, specialment fuq dak li għandu xaqsam mal ġustizzja anki il-fat li l-amministrazzjoni pubblika hija politizzata, eh, e anki il-problemi etniċi, kif ukoll il-libertà tal-medja. Aħna naqblu illi niftħu subija għal-Balkani tal-Punent kollha, però inħossu illi bħalissa l-Unjoni Ewropea qed tagħmel żball politiku eh, ma nistgħux immexxu qudiem il-Maċedonja biex issir eh, pulizija biex tkun il-gwardja lejn il-Greċa eh, u anki l-Italja biex inżommu il-emek il-rifugġati eh, imħabba il-problema tal-migranti u tal distribuzzjoni tagħhom. Aħna nitolbu elezzjonijiet liberi eh, għal eh, Maċedonja u proċess iktar bilanċat. Grazzi. Isur Spiraki għal-minuta. Kollegi, Komissarju Han, irridu nistaqsu x'qegħdin nitolbu lil pajjiżi kandidati. Eh, fuq il-laki eh, x'qed jiġri fil-firhom hemm nuqas kbir fuq dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-minoranzi, rispett tal-libertà tal-medja. L-aħħar post design il-post iktar l-isfel minn 10 snin ilu. Għal daqstant it-talbit ta' Turkija mbagħad Din is-sitwazzjoni kollha waslet għal eh, posponiment tal-elezzjonijiet u mbagħad narawx qed jiġri fil-frontieri wieħed ma jistax jwaqqaf il rifugġati li qed jitolbu l-azil. Dawn eh, kollha eh, skont ir-regolament tal-Unjoni Ewropea il-fajrom għat għandu ħafna xiamel biex joħloq demokrazija vera bħal demokrazija tagħna, mbagħad wara nkunu nistgħu niftħu l-bibin tal-Unjoni Ewropea. Grazzi issa għal minuta u beknal u il-kaċ l-Onorevoli Poċak. Grazzi, President. Nixtieq ma nishtiqx li kunem lebda problemi biex jiblukkaw eh, il-taħdidiet ta' negozjat. Nishtiq nifraħ ma' survival u eh, mżon najdu li il-fajrom eh, miex għall-altezza tal-aspettativa tagħna. Irridu e, jaċċeleraw ir-riformi, Umbat forsi e, eh, nkunu nistaw napoġawa fil-talba taħħa għal sħubija fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-kwistjonijiet li ġew għam il kollegi huma leġittimi ma nistawx najdu illi l-firom għandhom bżonn l-għajnuna tana, dawn huma riformi li jridu siri. Jiena membru tal-ex grupp tal-ħbib tal macedonia Grazzi. Issa naddu il-mikrofonu lill-Kummissarju Hahn. Ministru, uh, membri onorevoli President, grazzi għad dibattitu, specialment dawk li segwew il-dibattitu kollu kemmu. Il-kapit politiċi tal-fajrom issa għandhom responsabilità jihdu l-passi neċessari biex il-pajis jerġa l-ura fu il-rotta eh, lejn l-Atlantiku lejn l-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn jimplementaw il-ftehim politiku bisħiħ u rridu jagħmlu riformi dawn huma prioritajiet li l-gvern impenja ruħu fuqhom. E, il-politiċi jridu juru rida politika u jihdu l-miżuri biex jorganizzaw elezzjonijiet kredibbli fil-5 ta' Ġunju Skont il-ftejn politiku, l-elezzjonijiet għandhom ikunu pass importanti bħala parti minn eh, proċess ta' riforma. fil-proċess elettorali eh, l-elezzjonijiet għandhom ġibu il-pajis lejn id-demokrazija. Il-pajis mandux ħin xitlef u dan najdu mod partikolari fu dak li diskun tejtu għawnek u anki eh, semmejtu ħafna drabbi il-flus effiċenti tal-migranti u naħseb illi il- il-mexxejja politiċi fil-pajjiż għandhom jiffukaw fuq din il-problema u nista' niżgura illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tappoġġa dan il-pajjiż kemm finanzjarjament u anki bl-esperjenza. Imma ma ah, dawn din lajnuna namlu dejjem wara li namlu evaluazzjoni tal bżonnijiet tagħhom, mhux biss fuq il-flus, imma għabazi bażi ta' bżonn illi nistaw nintraċċaw u u l-għajnuna ja possibli u diġa intat. Il-krizi politika għanda tintem eh, eh, fl-interess tal-pajis u l-futur anki Eh, fl-interess u fit-talba ta' ċittadini. Jina għal-stat norbot fuq l-appoċ eh, ta' din l-awla biex nibatu messagġi maquda għal mexxejja politiki tal-pajis u dan najdu anki għal dawk li kritikaw l izvilup demokratiku ta' dan il-pajis. Dawn huma veri, il-kritika hija vera u naqbel magħha, però irridu nifmu u rridu naqblu illi l-ikbar pressjoni għall-interessi tagħna għall-Unjoni Ewropea huma illi ikun hemm negozjati li bihom inkunu nistgħu eh, namlu pressjoni fuq dawn in-noqqasijiet. Għanna din il-possibilità ta' pressjoni meta niftħu negozjati u matul il-negozjati. Kif taraw fċerti eżempi manna l-ebda possibilità namlu pressjoni wara l adezjoni U rridu niftakruha di jekk rridu naħsbu fuq l-iżvilupp ulterjuri ta' pajis u mod partikolari il-Repubblika Jugoslava, l-ex Repubblika Jugoslava tal-Macedonia. U għal darboħra nirringrazzjakom mhux biss għad dibattitu tal-lum imma anke għall impenji ta'kom. Grazzi. Issa fissem il-Kunsill il-Sinjora eh, Plaxart li kienet membru tal-Parlament qabel u issa Ministru tal-Olanda. Membri onorevoli, nishtiq nesprimi il-gratitudini tiegħi lil-Survagli u lil-Shadows il-konsiljat importanza kbira biex nimxu l-qoddim mal-fajrom. Pero, aħna se nibqaw uh, eh, imħazbin b'mod gravi fuq situazzjoni fragili politika. Hemm bżonn ta' dialogu kostruttiv jestendi fil-partit kollha tal-xena politika, speċjalment il-partiti principali politiċi. Il-Kummissjoni tat kondizjonijiet għal rakkomandazzjoni biex jinfetħu in-negozjati tal-adeżjoni mal-Fajrom għal u dawn huma l-implementazzjoni tal-ftehim ta' Ġunju Lulju u progress sostanzjali fil-prioritajiet eh, urġenti ta' riforma. Dawn il-kwistjonijiet se nerġgħu nitkellmu fuq wara l-elezzjonijiet u għabbażi ta' dawn il-Kunsil se jereferi lilkom. Attualment u fidejn il-kapijiet politiċi tal-fajrom illi jaslu Eh, għal-rizultati u jina kontent kontenta nara illi ħafna minnkom jaqblu fuq dan l-approċ. Aħna norbtu fuq l-approċ kontinwu minnaħat tal-Parlament Ewropew biex jitlob l kapijiet kollha politiċi tal-fajrom biex jikoperaw brida tajba biex iġibu il-pajis eh, l-ura fil-rotta ta' riforma. Grazzi, President Evharisto. Grazzi għandi proposta ta' rizoluzzjoni wara dan id-dibattit